Din is-sessjoni ta' diskorsi ta' minuta se jkolli nħabbar qabel ma nagħlqu is-sessjoni tal-lejla jkolli nħabbar illi mill-grupp Gwe irċevejt talba illi ċamir kolċek inħatar bħala membru tal-Kumitat tal-Industrija, Riċerka u l-Enerġija u d-Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea l-Ukrajna u l-Assoċjazzjoni tal-Parlament. Jekk m'hawnx oġġezzjonijiet f'dan ir-rigward mela dawn il-ħatriet huma approvati. Is-seduta se tkun